tiddependi fuqna u l-Kunsill bħalma fakretna l-Kanċelliera Merkel il-ġimgħa li għaddiet u għalhekk ma nix noqogħdu lura għal dan l-iżvilupp. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα εξαρθεί αύριο 12 το Daniela, dibattitu u l-votazzjoni ser seħħada f'nofsinhar. il punti mis jmiss fuq l-aġenda tal-lum ija huwa r-rapport ta' Rivellini fuq il-Kummissjoni eh, Ġenerali għas-sajt għal-Bahar Mediterran. L-ewwel rapporter sur Crescenzo Rivellini għal erba' minuti. Grazzi President. Il-proposta għal regolament qed tipprova tqis rekomendazzjonijiet approvata mill-Kummissjoni Ġenerali għas-sajt tal bahar Mediterran, il-GFCM, biex bekk intejbu ċertezza legali u fl-istess ħin ikonna pass importanti lejn is-simplifikazzjoni. Sissa, rekomendazzjonijiet adottati mill-GFCM ġew imdaħla fil leġislazzjoni komunitarja temporanjament skont regolamenti fuq is-sajt il-karattru permanenti fuq rekomendazzjoni bħal din titlob xorta waħda li jkun hemm strument legali aktar stabbli għall-traspożizzjoni tiegħu fuq l-leġiżlazzjoni Ewropea. U għalhekk biex ndaħlu dawn ir-rekomendazzjonijiet permezz ta' qatt leġislattiv wieħed li jistgħu mbagħad jiddaħlu miegħu il-rekomendazzjonijiet tal-ġejjieni permezz ta' modifika. Fir rigward il-kontenut ta' rakomendazzjonijiet adottati mill gfcm fiħdan it-tieni titlu ehm, miżuri tekniċi fuq il-proposta ta' regolament hemm restrizzjonijiet fuq is-sajt fiħdan il-golf tal iljun fir rigward il-sajt li jista' jintuża l-artiklu 5 fir rigward il-prattika tas-sajt li hija pratikabli u anke fir rigward il-ħarsin tal-abitats naturali. Barra minn hekk il-flotot il-bastimenti għas-sajt tal-Lampuka għandhom permess speċjali u jiġu inklużi fil-lista fornita lill-Kummissjoni skont l-artiklu 13. Fir rigward it-tamir tas-sajt Il-proposta ta' regolament tiddeskrivi fid-dettall id-dimensjoni minima tal-malji ta' ġbiki fuq il-Bahar Mediterran l-artiklu 15 u l-Bahar Iswed artiklu 16 u tagħmel proibizzjoni ta' ġbiki ta' tkarkir fuq iktar minn 1000 metru ta' font, artiklu 17. It-tielet titlu ġi intitolat għal miżuri ta' kontrollu fostom hemm li, li kull stat membru jitrasmetti lill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-appoġġ ta' tamir tas-soltu e, e, tul tal-bastimenti li l minn 15 metru skont il-bandira u r-reġistrazzjoni tagħhom ta' territorju li huma awtorizzati li jagħmlu s-sajt fiż-żona e, GFCM li huwa l-artiklu 18 Fit-tieni paragrafu mbagħad hemm miżuri skont il-port, eh, skont min għandu l-permess jidħol jew le f'dawn it-territorji. U għalhekk hemm restrizzjonijiet għall autorizzazzjonijiet eh, ta' tabija, tal-port u eccetera. U għalhekk pajjiżi terzi ma jistgħux jużaw il-portijiet tagħhom jekk ma jkollhomx il-bandiera tal-parti tal-kontraparti tal-GFCM. Jekk il- dajsa tkun għamlet peska illegali non regolamentata u non eh, dikjarata, mhux regolata. U għalhekk dan jinsab fl-artiklu 23. il raba titlu l-kooperazzjoni u l-kontabilità tal-proposta tal regolament turi li hemm bżonn ta' skambju ta' informazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri ma' segretarju eżekuttiv tal-GFCM l-artiklu 24 u trasmissjoni min-naħa tal- l-istatistika, il-numru ta' reġistru tal-bastimenti, id-daqs, l-lamla, il-horsepower saħħa, eccetera skont l-iskadenzi maħsuba. Fir rigward id-dispożizzjoni ta' titli 5, dispożizzjoni ta' ħarin, l-artiklu 28 b'mod partikolari jipermetti l-Kummissjoni permezz ta' konċessjonijiet l parlament Ewropew u tal-Kunsill li jagħmlu modifika permezz ta' atti delegati dispożizzjonijiet marbuta ma' affarijiet mhux essenzjali mal-att leġislattiv konċernat anke l-artiklu 190 tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Jekk tinni żewġ minuti oħra, sur President, biex eh, li żewġ minuti wara nkun nista' ntem id-diskors tiegħi jgħid il-kellim. President, għandek żewġ minuti fl-aħħar jekk tużom issa, iva, iżda mbagħad ma jkollokx kelma wara. Iva, nixtieq nużom is jgħid Sur Rivellini. Barra minn hekk, il kontraparti tal-GFCM għandhom l-obbligu li kunem implementazzjoni sħiħa tal-mizuri miftema sabiex kunem mill-data stabilita tal-GFCM stess biex bekk kunem traspożizzjoni fil-waqt li hija meħtieġa sabiex bekk li miżuri internazzjonali kunu direttament applikabli għal persuni fiżiċi jew legali fuq livell komunitarju u biex ikun hemm il- ċertezza legali f'dan ir-rigward. Madana kollu l-proċedura ta' kodeċiżjoni minħabba d domin twil li kien hemm f'dan il-każ speċifiku hija eżaġerata meta mqabla mal-kwistjonijiet li hemm fil-post minħabba l-modifiki u dispożizzjonijiet fil-rigward l-artiklu 28. Jiena nħoss li mhux essenzjali u qabel ma jiġu proposti jew adottati fil-rigward is-sessjoni annwali tal-GFCM diġà ġew diskussi u maqbula mal-Istati membri kemm fil-grupp ta' ħidma fil-Kunsill kif ukoll fuq il-post fil-waqt fil-sessjoni stess Il-fatt li l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi tiżgura li jkun hemm din it-traspożizzjoni tal-liġi komunitarja skont l-iskadenza tista' titqis bħala tkasbir tal-impenni tagħha internazzjonali u dan jista' jkun taxkil għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-GFCM u ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra ta' ġestjoni tas-sajt din mhux servizz tajjeb tal-Unjoni Ewropea u ovvjament ikun ta' aktar jgħal fektar l settiċi u naħlu ħin aktar tentu fit mill-li fuq affarijiet aktar importanti. Barra minn hekk importanti li nieħdu nota tal-fatt li hemm mekanizmi ta' salvagwardja li jinsabu fl-atti delegati u hemm il-possibilità tal-ċaħda il koll leġislaturi il-Parlament u l-Kunsill fatti speċifiċi dotati mill-Kummissjoni skont il-setat delegati biex ikun hemm revoka totali ta' delega jekk ma jkunux sodisfatti fir-rigward l-użu tal-istess setat minn naħa tal-Kummissjoni. Għal dan l-għan jena nħoss li l-artiklu 28 fir rigward l-atti delegati huwa kompromess tajjeb li xorta waħda ħiġu diskuss mill-ġdid fit-tieni qari mal-Kunsill sabiex bekk insibu f'tej maħħari dan jimxi skont l-onorevoli Baddebrun fuq il-proposta regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jagħmel modifika regolament 1998 skont il-kondizjoni tal- l-saxħa u l-affarijiet marbuta ma' sajt. Jekk jozbok sur rebellin jajt il-President. Għalhekk hemm bżonn ta' sem tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li huwa programm ta' dokumentazzjoni fuq il ħazna tal-ton tal-pinna blum. Grazzi. I fully expect that you in your Jina nistenna li inti ser fl-uffiċċju tiegħek twaħħal ritratt tiegħi nista' nibatulek qed ngħidlek nista' nibatulek. Grazzi għal dak li ġara llum, eh? is-Kummissarju Damanaki jekk jogħġbok. Jina mhux ħanwaħħal ritratt tiegħek sur President imma, ħanżon fil-qosor. Sur President, membri tal-Parlament, Sinjuri. Mela l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lis sur Rivellini għax-xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport u nixtieq ngħid li jiena verament kuntenta li qed nara l-appoġġ qawwi tal-Kumitat tas-Sajt u l-appoġġ tal-Parlament fuq is-sustanza ta' din il-proposta tant importanti. Jiena faċilment nista' naqbel ma' Sur Rivellini u ma' l u l-preżentazzjoni tiegħu U nista' naqbel ukoll li l-implementazzjoni tal-miżuri differenti adottati mill-GFCM ta' ħaqja prinċipali biex tassigura l-amministrazzjoni tajba tar-riżorsi tas-sajt fil-Mediterran. Aħna rridu nagħmlu dan għaliex il-Mediterran verament jeħtieġu u ta' bilħaq irridu nagħmluha jekk aħna nixtiequ nassikuraw il-biodiversità fil-Mediterran u anki nassikuraw li l-baħar tal-Mediterran ma jispiċċax baħar il-mejjet. Allura permettu li nagħmel riferenza għal kwistjoni istituzzjonali li anki s-surveli nagħmel referenza għaliha. Kif tafu ir-rakomandazzjonijiet tal-GFCM jisiru vinkolanti fuq l-Unjoni Ewropea u f'konformità ma' trattat tal-Istati membri mill-ġurnata determinata mill-GFCM. Iġifiri, trasposizjoni f'waqta hija neċessarja sabiex bekk namlu din il-miżura dawn il-miżuri internazzjonali applikabli immedjatament għal persuni naturali u legali fuq livell Ewropew u nassikuraw ċertezza legali għal dan ir-rigward. Għalek eżis membri tal-Parlament, aħna rridu nevitaw li it traspożizzjoni tal miżuri tal-GFCM jissuru verżjoni moderna tal mitoloġija ta', ta, Sifisus. Traspożizzjonijiet tal-miżuri adottati mill-GFCM f'dawn l-aħħar snin għadhom pendenti tal-adozzjoni ta' dan ir-regolament. U però mill-aktar fis il-GFCM x'aktarx ser tadotta amendi ġodda li jeħtieġu traspożizzjoni effettiva għal-liġi tal-Unjoni Ewropea sa data preċiża. Iġifri aħna għaddejjin minn dan l-eżerċizzju qed nerġgħu nirrepetu ruħu darba tnejn. Għalek nemmen il kommissjoni għandu jkolla seta delegati għal traspożizzjoni tal-amendamenti futuri kollha fiħdan il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Jiena daqsxejn mħasba li limitazzjonijiet ta' atti delegati għal kummissjoni ser jiġu segwiti minn riski aktar oljin li wieħed ma jkollux traspożizzjoni adegwata jew f'waqta u din hija xi li rridu nevitaw. Mhux il-mod kif nevitaw il-kompetenza tal-Parlament Ewropew fuq dawn il-kwistjonijiet, però irridu traspożizzjoni f'waqta. Però wis nibża li permessa din il-proċedura mhux ser ikun possibbli. Għalhekk jiddispjaċini ngħid li l-istituzzjonijiet ma jistgħux jaqblu fuq din il-kwistjoni tant importanti u nixtieq nisħaq ngħid li dawn id-dewmin jikkompromettu l-abilità tal-Unjoni Ewropea biex tlaħħaq mal obbligi internazzjonali tagħha jitimmina wkoll kredibilità tal-Unjoni Ewropea fil- l-organizzazzjonijiet internazzjonali tas sajt, però madana kollu sinjuri nemmen li aħna rridu niproċedu lejn l-adozzjoni ta' dan ir-regolament u għalek nilqa il-pozizjonijiet minnaħa il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew bħala pass fi direzzjoni tajba. Nittama li aktar passi simili ser jippermettunna biex nwafqu dan l-imblok fuq negozjati u niproċedu bl-adozzjoni tagħha. Fl-istess waqt, huwa neċessarju li nkomplu nirriflettu fuq l-aktar modi effettivi biex nitrasponu il-miżuri fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea mill-organizzazzjonijiet tas-sajt. Minnaħa tagħna aħna ser inkomplu nħarsu li soluzzjonijiet aktar tajbin u nistidinkom ukoll biex tissibu ma l-isforzi tagħna. Għalhekk għal darboħra nixtieq nirringrazzja l-Sur Rivelini għal rapporti u anki l-Kumitat għal l-isforzi kollha li f f'rigward dan din il-kwistjoni tant importanti. Grazzi. Grazzi tas-Sur Kummissarju. Issa Sur Kadek, għandek żewġ minuti jekk jogħġbok. President, L-ewwel net nixtieq ngħidlek li aħna qegħdin hawnhekk fi Strasburgu. Kummissarju, Eżis kollegi, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lis sur Revellini għar rapport tiegħu u għan negozjati mal-Kunsill u Kummissjoni mill-2009 l-hawn. U dan tafu minħabba l-fatt li trattat ta' Lisbona dan kollu ġi sospis, però saħna din nitrasponu deċiżjoni li ttieħdu mill-GFCM Ir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-GFCM għandhom lan li jimponu ċertu restrizzjonijiet fil golf tal-Iljuni, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-malji, protezzjonijiet ta' abitat naturali. Dan huwa rapport vitali għaliex determina ċertu zoni ta' sajt fil-Mediterran. Jiddeskrivi il-xbiki ta' tkarkir minimu u l-malji kemm għandhom ikunu kbar u anki rigward il-ġbik li ma jridux iktar, ikunu iktar gbar minn 1000 metru. Jien nilqadaw il-miżuri, pero regward iġbiki ta' tkarkir dawn ser ikunu 40 mm. Umbat jek ikunem talba adegwata, ser ikunem eh, kolna eh, eh, malji mamula minn tkun malja kwadru, ikolla ċertu su jek tkun malju forma ta' diamant tkun kun 40 b'50 ċentimetru. Millimetru, skużawni. Il-rapport ta' implementazzjoni ta' dawn il-miżuri għandhom jitresqu u għandhom jisuru kol proposti fuq dispozizjoni li jridu jiġu adottati. Nittamaw li aħna nirċivu dan kol qabel it-tieni raqa, it tini qari. Issa s-sur Arsenis. Signori, il-Mediterran jirrappreżenta parti żgħira ħafna tal-dinja tagħna. Perċentwal wieħed tal-libra globali u oċeani, però huwa rik ħafna u jirrappreżenta 89% ta' biodiversità fl-ibħra għanna percentaċ qawwi ta' bastimenti tagħna u 60% tal-xogħol Ewropew jisa fil-qasam tas saj, pero 50% tal-qabdiet huma soġġetti għal qabdiet żejda. U fil-fatt uħut minn dan is sajd qabżu il-limiti bioloġiċi. Issa x'inhi l-ħtija u għal-fatt li sissa il-politika ta' komuni ta' sajd falliet u l-fatt li aħna ma nimplementaw id-deċiżjonijiet komuni tagħna, l-deċiżjonijiet konġunti. Ukoll minħabba l-fat li aħna qed nieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma nqisu l-evidenza xjentifika li x'aħna qed nippruvaw eh, naqdu ċertu interessi. Xi ftit ta' snin ilu l-Kummissjoni provit issolvi l-problemi fil-Mediterran u aħna kellna regolament fuq is-sajf fil-Mediterran. Sfortunatament, Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar jagħmlu l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, anki xi stati aħna nitrattaw magħhom kif tafu sitwazzjoni fil-Mediterran tiddependi fuq dak li pajjiżi Mediterrani oħra qed jagħmlu. Jekk aħna ma naħdmux b'mod konġunt, dan il-ġid komuni jista' perikolat. Aħna imxejna lejn l-ewwel qari ta' dan il- rapport, pero b'dispjaċiri kolli ngħid li l-Kunsil mhux ijat fost llum. Kien hemm problemi bil-miżuri ta' implementazzjoni. Il-Kummissjoni tittifem li t-Trattat tal Lisbona jrid jiġi implementat u jrid ukoll jaċċetta il dritt tal-Parlament Ewropew biex ikun involut mod konġu dan id-deċiżjonijiet u jtrid taċċetti taċċetta wkoll l-atti delegati tagħna. Grazzi tassew issa s-sur Romeva Irweda. Grazzi tassew. L-aħħar 20 sena ta' implementazzjoni ta' CFP urit li aħna meta nitrattaw ma' sajt Mediterran inkun qegħdin nimxu fuq ċertu regolamenti però din perikolat is-sajt fil-Mediterran. L-Atlantiku qed naraw versus il-Mediterran. Hawnhekk għandna sitwazzjoni ħażina ta' tmexxija ħażina fil-Mediterran ta' sajt żejjed u naqas ta' salvagwardji. Għandna aħna rridu namlu nitfgħu nitfaw responsabilta fuq is-sajjida u anki fuq min imexxi. Jista' jkun hemm eh, qabża morru lil lin mill-passat l-ekosistema tal-Mediterran u l-ħut li jemmissi li jinsibu fil-Mediterran ma tistax tiġi perkolata mill-politika dajfa li għanna. Il-Mediterranju jrid jiġi koppert mill-aspetti kollha tal-CFP riformata. Dan ifisser li l-politika ta' konservazzjoni tiġi infasla skema operattiva li taħdem tajja pal sforz tal-sajt mediterranju. Dan għandu jwassal riżultati tajbin kif l-iskemi operattivi kienu għedin japplikaw għal-bahar tal-Atlantiku. Is-sur Fox, kjoġbok. Grazzi tassew, su President, nixtieq nibda mill ningrazzja lill Kummissarju Damanaki għal dawn l-aħħar proposti li tresqu u il-prassi ħażina ta' sajt sekondarju. Meta ħna nqisu li fil-pjaneta tant faqar ta' ċajt meta naraw li kunem eh, ħut li jiġi mormi biex wieħed eh, jaqli baqbat il-ħut mbagħad jerġa' jar meħlura fil-baħar. F'dawn l-aħħar aħbarijiet tal-Kummissarju jiena nilqa' il-rakkomandazzjonijiet li saru mill FCM. jiena nilqa' ma' partikolari rakkomandazzjonijiet li għandu x'jaqsam ma' tamir tas-sajt bl-introduzzjonijiet tal-malli adegwati li jridu jiġu użati fil-Mediterranju u l-Baħar l-Iswed u anki il-fatt li xbiki ta' li jridu jkunu inqas minn 1000 metru bekk li s-sajtana tkun aktar sostenibli. Jiena nirringrazzja Sinjura Damanaki tal-li ħadet l-impen biex tneħħi is-sajt sekondarju. Grazzi tassew, issa Sur Valeza. Grazzi tassew, Sur President. President, Sinjor Komissarju, aħna nixtiequ nisqu li il-Bahar tal-Mediterran huwa l-uniku bahar fid-dinja li wasar mdawwar minn tliet kontinenti li huwa qasam ta' kulturi diversifikati u anki pajjiżi pajjiżi ta' tielet dinja biex ngħidu hekk. Hemm ħafna kwistjonijiet fil-ekonomija marittima. U għall-Unjoni Ewropea hemmhekk hemm regolament rigward is-sajt, però anke żvilupp ta' mezzi ta' kontroll, ta' supervizjoni fuq il-bastimenti tas sajt li din joperaw f'dan il baħar is-sajt fil-Mediterran igawdi mi ħafna ġid ta' l-ispeċi fil- dan il-bahar għalhekk aħna rridu naraw li jkun hemm sfruttament pożittiv però. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lis sur Rivellini għal rapport kompetenti li fassal u li speċifika l-amministrazzjoni tar rizorsi amministrazzjoni adegwata li huma riżorsi importanti ħafna fil-Mediterran. Is-Sur Milana. Grazzi Sur President, Kummissarju. Il-kwistjonijiet marbuta mal-Mediterran, dan il-provvediment, din id-dispożizzjoni qed isa b'mod aktar bil-qawwa, bil-ħeġġa dak li qed niddiskutu llum qed jiddiskuti wkoll l-effetti tar-regolament tal-komunità U dan huwa aktar b'saħħtu minn dak li kanna diskutejna fl-2006. Dan jillimita wkoll ċertu affarijiet li għamlu dawn dak ir-regolament għaliex ħafna drabi settur tas-sajt jgħid iva l-Ewropa qiegħda tagħmel is-sem tagħha però l-pajjiżi l-oħra mhux qed jaqdu dmirhom. Però din hija xi ħaġa strateġika għalhekk għalina li niddiskutu dan is-suġġett din id-dimensjoni u b'dawn il-karatteristiċi. Ix-xogħol li sar mis-Sur Rivellini huwa tajb ħafna u naħseb jixraqlu f'dan din il-kamra grazzi formali. Madana kollu jiena nħoss li il fatt minħabba l fatt li aħna ma nistawx insolvu din is-soluzzjoni fl-ewwel qari, ser naslu għat-tieni qari. Speċjalment l-interpretazzjoni tal-artiklu 28 ta' dan ir rapport dan il-rapport. U għawnek għanna kwistjoni, il-parlament din il-kwistjoni edha tersa lejn il-kommissjoni. Il-parlament qed jgħid mod sostantiv li huwa tajjeb li dawn lati delegati jkunu fidejn il-kommissjoni, però hemm ċertu resistenza minnaħa tal-Kunsill anki in-nuqqas ta' nies ta' preżenza hawnhekk qed turi xi ħaġa. Però il-Parlament tajjeb il-parlament hemm din l-idea li tajjeb li nżommu l-biodiversità u li nżommu l-valur ta' dan il-Bahar Mediterranju anki il-futur ta' sajjida tagħna. Però għalkemm qed ngħidlek naħseb li il-fażi li għaddej qed naraw qudiemna għandha poġġi fil-qalba tagħha il-kodeċiżjoni, ġifieri dawn l-atti delegati għandhom l-għanijiet tagħhom biex ikunu għati delegati u l-lum edin jinataw l-Kummissjoni, pero il-ftejim internazzjonali xorta wahdu għandhom jitqisu u jitpoġġew eh, jitqisu u jittinata l-importanza tagħhom meta daw isaħħu. Issa s-sur Higgins għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President, jina kontent ħafna nistan appoġġa dan ir-rapport u żgur illi ħanivvota favur dan ir-rapport meta naslu għal-vot f'dan il-Parlament. Fl-1947 meta dan kien stabbilitu wkoll aħna abboġġajnieh ukoll dan is-suġġett. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju tax-xogħol kollu illi għamel għamlet fuq dan is-suġġett. Issa dwar il-kwistjoni tal ta' dan il-ftim dwar il-Mediterran naħseb illi dan huwa biex ngħidu hekk ġenata arab dak li għandu x'jaqsam agrikoltura u akwakultura. Importanti ħafna li nippruvaw ikolna ġestjoni aħjar marketing aħjar u anka miżuri ta' nfurzur minħabba li dan huwa importanti ħafna wkoll mill-perspettiva ta' akwakultura. Importanti li meta mbagħad naqdu flimkien dawn ir-riżoluzzjonijiet kollha u regoli kollha li għandna f'dan il-qasam, importanti li niġbruhom f'dan il-pakkett li huwa komprensiv komprensif u li għamil ħafna sens li ġbarni jom dan il-mod. Importanti ħafna li konnektar semplifikazzjoni u nittamaw ukoll li aħna nkomplu sejrin. Din il-ħidma ħallibek nkunu nistgħu nippreżentawha bħala qafas effettiv ħallibek aħna nkunu nistgħu navvanzaw f'dan qasam. Ringrazzjak. Grazzi ħafna issa fil-sessjoni eh, ta' KHDI għandna tliet kelliema. Grazzi ħafna. Sur President, jina naqben ma' rapporter dwar il-ħtiġa li aħna nissimplifikaw ir-regoli li aħna għandna fuq is-sajd. Permezz ta' dan ir-regolament li jista' jqis ir-rakkomandazzjonijiet li kienu adottati mill-Kummissjoni dwar is-sajt u mill-Kunsill tas-sajt għal-Mediterran. Jiena naħseb li importanti ħafna li nsaħħu l-politika tas-sajt, iżda naħseb li l-Stati membri kollha hemm bżonn li aħna nisqu fuq il-bilanċ xira u fuq il-bilanċ tal-ekosistemi u għal raġuni aħna naħsbu li rridu naraw li niggarantixxu wkoll l-interessi anke tal-komunitajiet lokali. Naħseb li permezz dan ir-regolament aħna qegħdin nistabilixxu eżattament xista jintuża bħala apparat f'dawn iż-żoni huma koperti bir-regolament u anka qegħdin inħarsu l-ambjent naturali minħabba li dan nafu li għandu ċertu konsegwenzi għall-industrija tas-sajd għal ċertu komunitajiet tas-sajd. L-Italja da titlob għal deroga żewġ speċi ta' ħut illi huma prodotti bażiċi f'ħafna mis-sajt tagħhom fl-Italja. Jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni tal- 27 stat membru fuq kol tal-Komissjoni sabiex aħna nagħmlu dawn l-istrumenti ħafna ta' flessibbli minħabba li aħna nixtiew nappoġġaw lil dawn il-komunitajiet lokali. Grazzi ħafna. Inti tkellimt eżatt tal-minuta u 36 sekonda. Issa ngħaddu għal-kellim li jmiss. Għandek minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Għaziza Komissarju. Dan l-abbozz ta' regolament li għadin jiet jiġbor regoli kollha li huma affettivi u l-daħlu fis-seħf dan il-qasam. Naħseb li kienet xi ħaġa tagħmel ħafna sens ngħid proset li rapporter il- Lantana għal ħarsin ta' l akkukultura u aħna jekk aħna fil-fatt naraw nixtiequ nħarsu lil dan il-qassam aħna nistgħu naraw li għandna numru ta' polit, numru ta' linja ta' politika illi fil-fatt qegħdin ippruvaw jinuna fix-xogħol tagħna issa dak li xaqsam dawn il-proposti f'dawn ir-regolament. Ħafna mill-proposti f'dan ir-regolament huma pożittivi iżda aħna rridu naraw li jkun hemm miżuri ta' kooperazzjoni u miżuri oħrajn li jkunu kontrollati mhux biss dak li għandu x'jaqsam bastimenti li għandhom b'nadar tal-komunità li jkunu din jistadu f'din iż-żona iżda anke bastimenti oħrajn tas-sajt. U l-Kummissjoni għandha t-tmiri li tara li dan ir-regolament ikun implementat kif suppost. Aħna rridu naraw li nirtrattaw il-prodott tas-sajt kif kif inhu xira. Ningrazzjak sas-Sur Ferjera. Grazzi ħafna Sur President. Aħna nixtiequ illi niġbdu l-attenzjoni tiegħek għall-aspett wieħed minn dawn ta' din il-proposta ta' regolament li naħseb li importanti ħafna. Sfortunatament aħna ma stajniex naċċettaw, aħna maħniex qegħdin niddubitaw kemm importanti l-kooperazzjoni multilaterali f'dak għandu x'jaqsam ġestjoni tas-sajt u ta' rizorsi tas-sajt iżda importanti li nagħtu il kummissjoni setat li għandha bżonn ħalli bekk tuża l-att delegat f'ċertu osma illi forsi jaffetwaw is-sovranità ta' pajjiżi bħal Ċipru pereżempju u żona esklusiva ekonomika tagħha. Din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba lis sovranità ta' dan il- pajjiż huwa diġà kkontestat minn pajjiż ieħor kandidat tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri jridu nħarsu dritt tal-Istat Membru li fil-fatt jagħmel il-ġestjoni tar-riżorsi fil-żona esklusiva ekonomika tal-pajjiż innifsu u dan huwa dritt li fil-fatt ingħata permezz tal-liġi dwar il-baħar aħna nixtiequ li jkollna vot separat fuq din il-linja politika partikolari. Ningrazzjak issa ngħaddu għall-Kummissjoni nerġa'. Nixtieq ningrazzja lil kulħadd tal-kummenti illi smajna u jekk tippermetti nixtieq ngħaddi xi ftit kummenti l-ewwel nett jiena naqbel mal-membri onorevoli li tkellmu dwar il-fatt li aħna dak li verament neħtieġu bħalissa hija implementazzjoni tajba tar-regolament dwar il-Mediterran u s-sajt fil-Mediterran. Jidher illi aħna nistaw naraw illi dan rapport jista' jgħaddi b'suċċess ma nafx kemm huwa possibbli li aħna nemendu namendaw dan eh, din il-proposta issa u nsaqsu l-iktar derogi. Kif tilkom jina naħseb li dan il-pakket ta' regolamenti huwa bizzejed flessibli u għadin raġuni l-istati membri għandhom jissegu il regoli jekk huma jixtiequ li jkollhom derogi għal dan ir-regolament. L-aħħar eh, ħaġa għanzi li nixtieq ngħid hija li jiena naqbel perfettament ma' dawk il-kollegi li tkellmu dwar dan importanti ħafna li konna sistema ta' ikona situazzjoni anzi li tkun simili ħafna għal ipra oħrajn li ma diġa regolati. Il-Mediterran għandu bżon li kun regolat bċertu għafas legali ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibqgħu mexxin pass wara pass ħalli l-Mediterran ikollu l-istess status ta' ipra u miet oħrajn madwar id li huma regolati. L-aħħar eh, kumment aħna L-idea tagħna kienet li l-atti delegati kienu ħajrreferu għall-implementazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-korpi internazzjonali tagħna li aħna parteċipajna fihom li m'għandha xejn x'taqsam mas sovranità tal-Istati Membri. Iżda aħna dak li nixtiequ li jkollna l-possibilità li niffaċilitaw l-implementazzjoni tal-regoli Ewropej tagħna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna dan id-dibattitu issa nistgħu nagħlquh nkomplu bil-punti l-oħrajn konna votazzjoni dwar dan is-suġġett ta' dafna f'sinar. Issa ngħaddu għal punt li jmiss li huwa dwar il-ftehim bejn l